Allora, we can start now. Issa nistaw nibdew. Mela, nishtiq najt, kim sej? Qabel ma nibda? Fuq l-adozzjoni tal-agenda, jek intom taqblu fuq eh, l-agenda tal-lum, nistaw najdu li adottajna l-agenda. Issa dwar il-komunikazzjonijiet, Aħna għanna interpretazzjoni Franċiż, Ġermaniż, Ingliż, Ċek, Estonjan, Spanjol, Sloven, Pollak, Rumen, Malti, Grik, Danis u Bulgaru. Aħna batna lill-kollegi kollha in-nota tad deċiżjoni tal-koordinaturi ta' 18 ta' April u Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nistgħu ngħidu li huma approvati. Sa qabel ma ngħaddu għal punt tlieta u ngħaddu l-kelma lir-rapporter nixtieq nagħtikom xi ftit komunikazzjonijiet fil-qosor. Skużawni għax għandi naqra rieħ. Mela, l-ewwel ħaġa. Bħalma diġà qed il-koordinaturi mis-sanajt il-kumitat, aħna llum iċ-ċirkolajna bħalma għandu jkun L-intervent li għamilt fissem il-Kumitat li ġiet mistiedna l-Forum Ewropew għal-Kultura li ġat eh, nar 23 tnejn u tlieta li għadda kienet laqa verament interessanti għax kienem kważi 900 persuna mill-pajjiżi kollha u kienem kwalità għoli għaw xi problema ta' interpretazzjoni? Jider li mit-traduzzjoni Ingliża ħireġ ħafna storvju. Ingliż jew Ġermaniż? Ingliż. Hemm xi problema? Forsi jibidlu l-mikrofonu. Devo dire che al Forum dell'Europeo a Bruxelles del... Mela, il-Forum Ewropew tal-Kultura li sar fi Brussell nhar it-tnejn eh, u tlieta 18 u 19 ta' Apri li jiena parteċipajt, intervjent u intervenejt wara il-Kummissarju u nixtieq ngħid il-kollegi l-oħra li konna għadna ma tkellimniex magħhom fuq dan fisem il-komitat kollu kommu hemm żewġ affarijiet ġodda l net li aħna bħala komitat irnexxinna għax kien hemm impenn anke fuq livell personali b'saħħtu ħafna, imma kien hemm impenn ukoll min-naħa tal-President Schulz u nexxinna niksbu approvazzjoni <coughs> min-naħa tal-President Juncker għall-2018 bħala sena Ewropea għal wirt kulturali. Iħsibna li tlifnija din il-battalja ma fil-fatt il-baħnija għall-inqas għal din is-sena dik is-sena hija garantita għalhekk. Fix-xhur li ġejjin il-Kummissarju Nebraċiċ u Eh, ħajkolli e, jippreżenta programm ta' ħidma u jien ovvjament diġa saqsejt lill-kummissarju li jkun involut e, flimkien mal kunsill Kummissjoni għall-attivitajiet tal-programm. It-tieni aħbar hija li ħabbarna b'mod uffiċjali mill-rappreżentanta Olja il-Sinjora Mogherini eh, kelmitna fuq eh, politika ġdida kulturali fir-relazzjonijiet esterni Għalek, dik il-cultural diplomacy, diplomazija kulturali li semmini ħafna, diħa tiġi prezentata fil-Konsil tal-Ministri ta' 30 u 31 ta' Mejju. U kienem attenzjoni kbira propju għal dan u minna ħatana aħna rridu naħdmu fl-imkien, fl-imkien mal-kollegi tal-Kommissjoni AFET, tal-Komitat AFET, Iġbiri ħajkon ħafna kooperazzjoni għaliex ħajkun hemm tliet kummissarji li ħajkunu qegħdin jiprezentaw. din il-kwistjoni ovvjament ħatkun qed tmexxi il-rappreżentanta eh, Olja Mogherini. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari lill kollega Ega Truppel għaliex Il-Ministru Taljan Franceschini, il-Ministru għal-Kultura, ġi prezentat il-proġett la bozz ta' Task Force għal Kaskil Blu Fil-fatt, l-Unjoni Ewropea diġà ta' 30 L-Italja diġà ta' 30 li huma eh, karabinieri speċjalizzati fl-irkupru tal-wirt kulturali eh, u oħrajn huma eh, arkeoloġi, eccetera, pala tweġiba tal-Kunsell Eżekuttiv ta' Ottubru ta' sena li għaddiet. Jina naħseb li intom il-koll taqblu li hemm bżonn li l-istati membri differenti nissensattivizzawhom sabiex programm bħal dan li huwa appoġġat mill-istati membri kollha eh, rridu jilqgħu u jingħad gost li il rappreżentanta Olja Mogherini qalet li bħala Unjoni Ewropea ħajkun ir-rwol tagħha li fil-ġnus maquda tagħmilha li din tkun battalja tal-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa importanti għaliex il-Parlament Ewropew kien l-ewwel wieħed li E, Mesha lejn miżu ċertu miżuri fostom din it-task forsi dedikata. Mela, sekk minn komunikazzjonijiet la vizi minn ħatar tal-presidenza, Issa, qabel ma naddi l-kelma għal, biex naddu għal-kelma, anzi, L-Onorevoli Fisas. Grazie ħafna, Signora President, jina xtaqt najdlek li il-bira f'Barcellona kienem eh, umaċ għal Placido Domingo għal ħedma tiegħu ehm, għal talent tiegħu u il-Viċi President ta' Europa Nostra huwa sodisfatt ħafna u kontent li ħan kunu edin nħabru din is-sena tal-wirt kulturali. Wa verament kontent blaġir tal-Parlament Ewropew propju f'dan is-sens. U għalli li biex nwassallek dan il-messaġġ u ħajkun hemm xi attività oħra fit-tmiem ta' Mejju fejn ħajkun hemm e, il-preżentazzjoni ta' dan il-proġett u hu ħajkun preżenti. Grazzi ħafna għaliex din kienet waħda mill-assoċjazzjonijiet li l-iżjed ġildet għal dan ir-riżultat u fil-fatt Iva ħajkun hemm din l-inizjattiva f'Madrid. Li xi ħaġa interessanti hija li l-partijiet interessati kollha jistgħu jkopraw flimkien u naf li l-Kunsill ħolo grupp ta' riflessjoni propju fuq dan is-suġġett għalhekk ħajkonna biċċa xogħol importanti qudiemna. Mela, jiena ħanaddi issa il-kelma lil Sabin Ferajen li hija rapporter tal proposta leġislativa tal-portabilità transkonfinali ta' servizzi u nixtieq nsemmi din il-proposta tad-data għaliex anke fid-dawl tal-fatt li dan huwa suġġett komplikatu u kulħadd irid jagħmel emendi, eċċetera Għat il-propani għajnt, jo? Nistaw najdu. Issa naddu l-kelma l sabin u jina kontet naħseb li naraw jekk taqblux li natu naqrżiet spazju, ġifiri ntawlu naqra l-iskadenza minn flok l-erba ta' Mejju, ħalli eh, ikolkom naqrżieħin biex t-prezentaw dawn l-emendi. Maħna ħanad il-kelma l-ewwel l Sabin. Naħseb li hija dan is-suġġett huwa importanza ħafna li huwa parti integrali tal-Istrateġija Digitali Ewropea. U nix infakkarkom li aħna e, kumitat assoċjat taħt l-artiklu 54 tal-regolament ta' proċedura. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Din il-proposta mill-Kummissjoni tagħti lill konsumaturi l-possibiltajiet transkonfinali. Għalhekk il-konsumaturi għandhom ikollhom aċċess għal servizzi li għandhom, li għandhom sottoskrizzjoni għalihom fl-istat membru ta' residenza, ġifiri li għandhom aċċess legali għalihom. Il-Kummissjoni semmiet ukoll servizzi free to air, imma l-problema hemmhekk hija li memx kuntat jew kuntrat dirett mal-subscriber eh, imma hemm il-possibilità li jekk inti tgħaddi mill-verif mill-proċess ta' verifika korrett, jekk inti tista' tirreġistra dawn is-servizzi free to air ukoll jistgħu jaqgħu taħt din il-portabilità transkonfinali imma m'hemmx obbligu f'din il-proposta. is servizzi jiġu trattati palli kieku l-persuna ma tkun inxħar telqet mill-pajis ta' residenza legali biex ikollhom aċċessibilità transkonfinali. Il-bażi hija li ma niksrux il-prinċipju ta' territorjalità. U dan huwa approċċ importanti ħafna li qed naraw f'dan il file Għalhekk il-prinċipju ta' territorjalità mhuwiex affettwat mill-proposta tal-Kummissjoni li hija xi ħaġa importanti ħafna mill-perspettiva tagħna għax il-Kumitat tal-Kultura huwa responsabbli għall-industrija tal-film, videos. Huwa importanti wkoll li konna ċertu istruzzjoni fuq kif naħdmu bċertu kontenut ġdid. Il-portabilità ma tfissirx aċċess transkonfinali, Imma portabilità. Rridu nkunu ċari fuq di. U din naraw f'ċertu emendi hemm premessa ġdida 12a fejjina dan il-punt iċċarajtu Iġbi aħna ma wek maħniċ qed nitkellmu fuq aċċess ehm, transkonfinali għas servizzi. Din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Ewropa u naraw anke fir-rapport. Id-drittijiet tal-awtur huma parti importanti ħafna tad diversità kulturali u jagħtu livell għoli ta' ħarsin li huwa inċentiv għal ħolqien ta' kontenut ġdid u dan m'għandux jiġi imminat minn din il-proposta għalhekk qed nitkellmu fuq materjal audiovisiv, kontenut audiovisiv, iżda wkoll kodba, eh, mużika u kontenut ieħor. Għawek diġa ħafna drabi teżisti l-aċċessibilità transkonfinali Il-kodba per eżempju ħafna drabi ma licenzjati skont il-lingwa, il-mużika ħafna drabi għandha licenzja fl-Ewropa kollha kemmi. Iġvid diġà għandna licenzi multiterritorjali u pan-Ewropej f'dan l-qasam għalek f'dan l-qasma partikolari ħajkun hemm bidliet żgħar ħafna b'din il-proposta tal-portabilità, imma ħajkun hemm aktar ċertezza legali b'din il-proposta. Dak li huwa importanti hawnhekk huwa li konna definizjoni ċara ħafna dwar xinu l-istat membru ta' residenza. Hemm numru ta' definizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-proposta ta' definizzjoni hija naqra vaga. Aħna ħadna definizzjoni partikolari hawnhekk li ġejja minn każ tal- E, Orti Ewropea tal-Ġustizzja Pedro e, Fernandez kontra il-Komunitajiet Ewropej. U din hija id-definizzjoni li l-Unjoni Ewropea tuża fil-regoli u regolamenti li japplikaw l-istaff tagħha stess. Għalhekk jiena naħseb li dan huwa din id-definizzjoni ta' men sens nużawha hekk u għandna definizzjoni oħra wkoll tar-residenza abitwali. Iġbi dan huwa l-post fejn persuna tmur lura b'mod regolari u għandha rabtiet fissi magħha u għal dawn il-persuni li eh, jieċqalqu l kollu li jiexu f'żoni ta' transkonfinali u per eżempju sewwieqa ta' trakkijiet, eh, persuni li vjaġġaw ħafna huwa importanti li konna din id-definizzjoni. Il-portabilità ma tfissirx sempliċement li nies imorru vakanza, imma għal persuni li huma involuti anka eh, f'dan it-tiftajxin. Għanna il-definizjoni ta' residenza temporanja u kol kienet importanti, jina ma naħsibx li għanna nispeċifikaw kemm id-dum din il-waqfa f'postiħor. Għalek jina palma għet ma nixet nitkelmu fuq persuni li morru għal-vakanzi, jistaw kunu studenti ta' Erasmus per eżempju li kunu imsifra periodu ta' ħin. U irriti ikollhom aċċess bla limiti fuq il-din il-portabilita' il-fornitur tal-IP aħna ma rridux eh, situazzjoni fejn ikun hemm verifika kontinwa ta' l-IP address biex ikunu jafu eżattament fejn qegħdin jew jekk mhux qegħdin fl-istat membru tagħhom. Hemm bżonn ta' definizzjoni tajba ta' stat ta' residenza u jrid ikun hemm eh, allokazzjoni effettiva ta' dan l-istat ta' residenza dan huwa importanti ħafna biex ikun jista' jaħdem sew dan is-servizz tal-portabilità miniforni iforni s-servizz huwa responsabbli propju għal dan. aħna dak li jtniskelmu fuq u mhuwiex li ħaj verifikaw jekk din il-persuna għandix dar fissa u li dik il-persuna tmur lura, imma bżon ċertu kriterji biex niverifikaw dawn id-deċiżjonijiet. Aħna mhux qed ngħidu li il-service eh, provider fornitur ta' servizz jitċekja meta nkun id-dar. Għawet nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex tara dawn il-possibiltajiet ta' verifika forsi infaslu xi forma ta' kaxxa tal odda u din tista' ssir permezz ta' atti delegati li jistgħu jiġu żviluppati b'mod addizzjonali eh, biex ikun hemm eh, żviluppi teknoloġiċi mingħajr ma jkollna bżonn ta' riformulazzjoni kull darba. F'dan il-kontest tal-kuntratt irrid ikun hemm ċertezza legali għal dawk li huma eh, li għandhom id-drittijiet Aħna milna din proposta ġifiri li dawk li għandhom id-drittijiet f'dawn il-każijiet partikolari meta l-fornitur ta' servizz mhux qed jagħmel dawn il-verifiki kif suppost, dawk li għandhom id-drittijiet jistaw eh, jinnegaw il-ċenzja għad-drittijiet li l-milti forni servizz. Komissjoni xi toħroġ b'ċertu eżempji speċifiċi li morru jitfit ma' din dan il-proċess ta' verifika u dan permezz ta' qatt delegat sabiex jista' jkun hemm ċertezza legali għal daw kollha li huma voluti. Iġbi għal miniforni servizzi nifsu sabiex ikunu jafu eżattament li ma metodi jistaw jużaw biex jivverifikaw malar malajr il-residenza, l-istat ta' residenza, għal dawk li għandhom id-drittijiet, għal dawk li għatu l-licenzi, ġviri dan ukoll huwa importanti. ma jridu jkunu jafu eżattament ċet jiġri, jrid ikun hemm ċertezza legali kif suppost sabiex ikunu jafu li jkun hemm konformità ma' din is-sistema. U importanti wkoll għall konsumaturi minnaħa l-oħra wkoll sabiex ikun definit b'mod ċar il-stat ta' residenza tagħhom eżattament li ma ħajkun. U kif jistgħu jużaw din il-portabilità? Għalek kif nissuġġerixxi din xi ħaġa tista' ssir minn permezz saqat delegat ikun hemm kaxxa tal-għodda Jiena nkun kontenta jekk il-Kummissjoni tista' tagħmel proposta speċifika propju fuq dan. Hemm possibiltajiet differenti jistgħu jkunu f'annes pereżempju ma' din tista' tiġi estiża iżjed tard permezz ta' qatt delegat. Aħna ma ridux li jkollna bżonn ta' riformulazzjoni kull darba li rridu nżidu xi ħaġa ġdida. Jiġifieri aħna ma ridux naraw verifika kontinwa tal-IP address, forsi jkun hemm kampjunar li tkun utli għaliex l-indirizz tal-IP mhux dejjem 100% mod ċert kif wieħed jivverifika. għalix hemm ċertu eh, applikazzjoni li jistgħu jintużaw. Għalhekk kontroll permanenti mhux dak li rridu li jkun hemm intraċċar permanenti. Jiena inkun kontenta ħafna jekk il-kollegi ikollhom xi ħaġa xi żidu. Naħseb li Id-data tal-4 ta' Mejju forsi tkun data qasira eh, wis, kadenza qasira wis għall-emendi, forsi nistaw nestendu u nżidu ġimma biex naslu għal-11 ta' Mejju. U din id-data l-ġdida tkun l skadenza għall-emendi. Aħna sissa qatt ma kenniex emendi, aħna għatna f'stadju bikri f'dan il-kumitat, aħna rridu emendi tajbin li huma maħsuba sew, mhux kollox isir bla doċ u għalhekk li konna ftit iżjed ħin tkun utli. Iva grazzi ħafna Sabin anka l-idea li nipposponu toġobni ħina wkoll. E naraw xajdu il-kollegi l-oħra, naraw naqra eh, id-dati nistaw nużaw imma umbat inħallu data tal-21 ta' ġunju pala id-data tal-votazzjonijiet. Ġvini jina najt li nistaw nil-għaw din il-proposta imma nħallu l-votazzjoni fil-21 ta' ġunju għalix anka l-Komitat Juri għadu ma tkellimx. Mela ħanaddi il-kelma l-ewel net l-koordinaturi u l-Shadow Rapporters. Nibdew mis-Shadow Rapporters un bat il-koordinaturi. Kif tidu intom? ma tantx aħna idraw. Grammatika kis. Kirja Brothers Hopos japistosat et japotta osa President, kif? Inti għat anki wara dak li għalet Sabine, jina nifirħila għax għamlet bieċa ħidma komplikata u tifaċilita anki l-ħidma tiegħi. Naturalment il-proposta tal-Kummissjoni fuq il- -proposta portabilità tal-kontenuti u għal-ewwel pass biex ikun jista' jinħoloq eh, su eh, uniku digitali. Forsi din rigwarda parti tal-popolazzjoni biss, imma aħna għanna bżon ta' leġislazzjoni bilanċata. U kif kienet qed Sabine, dan ta' twassal anki għal reviżjoni tal-leġislazzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-awtur. U dan eh, huwa importanti. U dan is-sens għana kellna laqat importanti mal-partit kollha interessati aħna ikkoperajna ma' soċjalisti, mal-rapporteurs, mal-kumitat juri, mal-kumitat tal-protezzjoni tal-konsumaturi li għandhom interess kbir għal din il-leġizlazzjoni fuq il-portabilità. Jien ħaseb għal dastant li huwa importanti ħafna li garantixxu illi ir-regolament li rigwarda il-portabilità u servizzi digitali u mhux l-aċċess transkonfinali, speċjalment fuq dak li għandu xaqsam mal-kontenuti artistiċi. U dana eh, se jkollu konsegwenzi impatt fuq il-kreatività artistika. U qed nitkellem hawnhekk jiena l-iktar importanti għalija huwa il-ċinema. Eh, u nappoġġa għal dastant il-proposti tar rapporter specialment 3, 4 u 5 illi propju huma immirati għal dan il-għan. U jina nishtiq u koll niprezenta xie emendi supplementari biex jitċaraw iktar il-kwistjonijiet. Skont il-proposta tal jina naħseb illi għandu jkunem artikolu illi għati definizjoni tal-obbligu ċar tal-providers ta' servizzi biex jiddefinixxu l-istat ta' residenza eh, tal-utenti. Tal u fl-opinjoni tiegħi dan huwa konċett li għandu jkun imdaħħal fil-leġislazzjoni aħna għal daqstant irridu nevitaw li jkun hemm possibilità ta' abus u rridu nipproteġġu wkoll anki il-drittijiet tal-kreaturi. Eh, emmi din l-idea anki ta' eh, ta' residenza temporanea. aħna irridu nitkellmu anki fuq żmien limitat kif qalet anki rapporter, jiena naħseb. Issa ma nistgħux nagħtu dati preċiżi, ma kull utent għandu eh, l bżonnijiet tiegħu. Jiena insegwi l linja tar-rapporter u importanti għal dastant nikkonsidraw l-istat ta' residenza abitwali. Aħna irridu anki naħsbu għal proposta tal-kumitat għal uh, tul fisseħ tal-regolament u jina naħseb illi. Il-kwestjoni tal-portabilità eh, tfakkarni fil-kwikeb li naraw Eh, bajnajna minnajr eh, teleskopju u maftit meta wieħed is kemm hemm stilel fil l-univers kollu. Eh, dan huwa bidu ta' l-univers digitali. <laughs> Bidin l-espressjoni lirika narqu l-intervenzjoni ta' grammatikakis. Issa, il-kollega Zver, le. Liwer. Pres President. Jiena għandi opinjoni simili, anke kiktar realistiċi. Eh, Nirringrazzja l-rapporter għall esforzi taħħa u li sejar ta' poġġa dinja kwestjoni li nistgħu nappoġġaw bħala grupp u anki bħala delegazzjoni ta' renju Unit fil-grupp ICR e tagħna u naħseb illi edin eh, mixin lejn eh, bilanċ eh, ġust f'regolament. Il-portabilità tal-kontenuti online hija proposta li ħad twassal għal għal bilanċ u drittijiet raġonevoli fissu intern, però dun iżguraw li providers ta' servizzi ma jkollhom xumbat wis regolamenti u li regolamenti ġodda mhumiex sej jindaħlu fil-modelli eh, eżistenti u l prinċipju ta' territorialità u tal-protezzjoni ta' data U mill-perspettiva anki tal-Kumitat tal-Kultura, dan huwa regolamenti li prevedi anki ċiklu kreativ u li ma jiġix imminat laqas il-kontenut, ħadd ma jrid illi eh, eh, illi ikonna l portabilita u ma jkonniġ umbat il-kontenutu u l-azla. Aħna nishtiqu naraw f'dan il-regolament, aħna nishtiqu illi jiġi applikati biss li konsumaturi biss illi jaċċedu għal kontenuti li diġa imġim ħallas legalment meta jivjaġġaw minn stat membru għall-ieħor. Għal stant il definizjoniet ta' eh, ta' aċċess temporane u residenza temporanea eh, irridu jkunu ċari. U jekk eh, irridu naħsbu f'dawn il-kwistjonijiet kollha temporane. La proċeduri ta' autentifikazzjoni u verifika biex ikonna fiduċa eh, eh, għandu nizguraw li konsumaturi biss li għandhom id-dritt ikunu jistaw jaċċedu. U il-riflessjonijiet jekk eh, lista non esklusiva għal dan u xħat kun utli u le. U dawn il-proċeduri se jiġu il teknologija ta' avanza u l-proċeduri ma jkunux eh, attuali iktar. Nistaw n-murru l-ura ħames snin u ħames snin ilu ma stanna naqas nimmaġinaw ċerti applikazzjonijiet illi għanna illum u dinja forsi differenza bejn l-opinjoni tiegħi u dik ta' grammatikat kis. Eh, ma rridux li jkun hemm impatt fuq Eh, kontenuti bħal kodba, mużika li għandhom ġa l-portabilità u rridu anki naraw l-kwistjoni tal aċess illimitat. U rridu anki nirriflettu jekk hemmx anki il-possibilità ta' opt-in u naqbel u kol mal-komment ta' su grammatika kis huwa meta qal li rridu nkunu realistiċi fil-periodi ta' implementazzjoni fin-negozjati tal-kuntratt ma rridux inkunu eh, limitativi wis. Seċur u għasir wis bħala żmien. U fl-aħħar hemm bżonn nirriflettu anki fuq il-flessibilità Eh, biex ma jkunx hemm impatt fuq il-konsumaturi qed nitkellem hawnhekk fuq eh, avvenimenti sportivi importanti. Jiena eh, nħares l-qoddim biex naħdem ma' rapporta Roma Shadows. Aħna naħseb illi sejr nexxinna nilħu kooperazzjoni tal-livellu li. kollega Tome. Grazie. E la bozz ta' Sur Verheyen fi ħafna emendi kien hemm enfasi fuq il-fatt li l-portabilità trasconfinali mhijiex l-istess ħaġa bħala ċess trasconfinali. E dina bbażata fuq il-definizzjoni legali illi il-, il konsumaturi ikunu għedin jikonsmaw meta ikunu għedin f'pajizom. Flabos. Ija, eh, eh, ija, il-problema tal-diversità kulturali, niproteġu diversità kulturali Ewropea. Irridu naħsbu anki fuq l-aċċess ta' kontenut online għal-minoranzi il-minoranzi minn pajizi araba ħafna drabi ma jkollhom xaċċess għal kontenut minn pajjiż ta' oriġini. Għal astantina naħseb li rridu nagħtu anke alternativi legali għal minoranzi. Naturalment dana joħroġ mill-ambitu ma nistax nagħmluh obbligatorju, però ta' min l wieħed jaħseb fuq din il-problema. Forsi id-definizjoniet ċari u koll għandhom jenataw għal terminu temporanew. Jina li temporanew ħames snin tal-mandat tijaj u għal nisoħraw 15 biss. E, Però tal-anqas għandu jkunem diskussjoni. Hemm ħafna operaturi involuti u għandu jkun ċar illi l-provider online u dak illi għandu kontrat miegħu il-konsumatur. U mżon jiġi definit biex biex eh, nevitaw situazzjoni fejn il-limiti eh, eh, temporali huwa differenti minn stat membru għall ieħor. Blatti delegati jista jiġi verifikat jista' jfisser illi il-verifikazzjoni tfisser illi jkun hemm rispett għal protezzjoni tad-data. Però hemm ħafna xogħol xisir biex niżguraw li regolamenti jaħdem fil-prassi. Imma naqbel ma dawk kollegi li ringrazzjaw il-rapporter li l-ħidma li għamlet hija eccellenti, grazzi. Kollega Truppel. Anki minn tiegħi, grazzi għal Sabine, proposta tajba minnaħa tal-Kumitat fuq il-portabilità transkonfinali. Jiena nħossi li hija ħaġa tajba li nillimitaw u natu aċċess limitat għal kontenuti kulturali. Il-Kumitat diġa eh, ikkonsiderat e dina bħala linja u veru illi e, kwestjoni legali illi wieħed jgħid illi wieħed ħallas u għandu abbonament ġo stati kun jista' jieħu l-affarijiet li kun ħallas għalihom anki fi stat membru ieħor. Fil-fatt għal ċerti operaturi din hija problema. Dana ma jfissirx illi wieħed jista' jkollu aċċess għal kontenuti kollha. Nistgħu nevitaw illi ikun hemm abbuż tal ċerti kontenuti u ġust li jkun hemm limitazzjoni temporanja anki fuq eh, abbonament li wieħed ikun ħallas. Hemm bżonn ikun hemm eżenzjonijiet, imma ma rridux li jkun hemm verifiki żejda. Umbat il-kwistjoni tal-verifika tal-pajis ta' residenza. Din hija ħaġa ċentrali. Irridu niddefinixxu l-istat ta' residenza. Umbat wara inkunu nistgħu ngħaddu għad definizzjoni ta' regoli għal biex tiġi verifikata dan l-istat ta' residenza. Hawnhekk qed jiġi propost għad delegat. Però rridu naħsbu fuq għad legali anki jina nittama illi fl axar mill axar ikonu nistaw namlu proposti ċari, forsi mux bizzejiet illi neċaraw kolox bad delegat. Umbagħad fuq dak li għandu x'jaqsam bl-offerti pubbliċi, legalment pubbliċi, għandu ikun evoluzzjoni di m'għandix tkun ħaġa obbligatorja għal modelli kolla u għal sistemi kolla. Għal dastant aħna ma nistawx naħsbu illi se jkun hemm obbligu totali. Mbagħad kumment aħħari il-possibilità ta' verifika aħna ġa tkellimna fuq għajna naħseb li m'għandux ikun hemm eh, eh, sistema ta' eh, tracking. Iva, għandu jkun hemm offerta tajba fil- su wieħed digitali għandu jkun hemm iktar minn wieħed għal konsumaturi, però jiena naħseb illi għanna nillimitaw għadin il-kwistjoni. Għalix mannix e, e, ninvadu wis il-libertà tal-individwu. Grazie. Kuster. Grazie. Al kollega eh, tal-proposta li għamlitinna, ħna niftemu malajr f'dan il-kumitat meta nqablu għamma trasferibilità għax dan pass importanti biex ikun hemm integrazzjoni ikbar fl-Ewropa, integrazzjoni ekonomika, e u li tagħti iktar anki drittijiet għal utenti jekk jiena ħallas tal servizz online għandi kollu il-possibilità nuża fl-Ewropa kollha l-indikazzjoni hija pożittiva u jista' jkollha effett pożittiv għall europa kollha. Importanti illi noqogħdu attenti li dan ir-regolament e, ikun validu u jkun jista' jitmexxa fil-kontest tal-konsumaturi. U ma rridux nellimitaħu is, u f'dan il-sens aħna għamilna proposti raġonevoli u il-dewmin tal-residenza mandiċ tkun limitata. E, u najdu li ma nistawx namlu tracking tal-utenti, dan ma importanti għal-garanzija anki tal-riservatezza. U f'dan il-kontest għandi anki mistoqsija. E, Jien nishtiq t-spiegħal inti fil-rapport ktibt li jem bżonn illi namlu sample, sampling tal-indirizzi IP. Jina ma nistax nifhem kif se jisir da u kif se jagħmlu dan il- uh, din kampjonatura Min jagħmilha din riċerka, min se jirċevi data u min se jideċidi mbaħt? Dawn huma kollha mistoqsijiet li nixtieq namer uh, f'dan il-kuntest, fil-kuntest ta' sampling. U bat eh, hemm eh, jiġu proposti anki kriteri differenti biex eh, tiġi determinata residenza u fostom anki il-kont tal-bank privat jew anki il-numru fiskali ma nistawx, ma nafx jekk nistawx nillimitaw dan dritt ta' uh, vot nazjonali din hija mistoqsija li qed nagħmellek u forsi nistaw nikonsidraw bħala soluzzjoni. U barra minnek, inti u koll eh, tajt li inti mħazba fuq il-fat illi dan is-sistema ta' locking mhux se jkun hemm sistema ta' portabilità. Ma nafx hekk din hix risposta. Imma e li ma li mija x'tip ta' soluzzjoni teknika oħra jista' jkonna. Forsi għanna għandna nikdbuh regolamenti u senħallu il-deċizjoni f'din il kommissjoni Dawn huma l-mistoqsijiet li eh, ġewni naturali u meta rajt it-test tiegħek. Il-inħoss li huwa test raġunevoli ħafna. Grazzi, kollega Limis. Jena sa nitkellem fil-osorax diġa intqalu ħafna affarijiet fil-fatt dan il-bozz ta' direttiva inna ħafna nistennew. U wara kollox il-kumitat għamel ħidma tajba u proposti ta' Sabine fihom e, l-ideat neċessari e, fuq il-proposta la' Kommissjoni. L-iktar ħaġa importanti li ma namlux definizjoni iktar dettaljata tal-residenza provvizorja u anki l-idea tal-tracking li ma tkunx verifika permanenti tal-residenza u dina miex ħagġa li nishtiqu. Għal dastanti ħagġa tajba illi ma natux definizjoniet iktar stringenti u illi nużaw residenza, proposta hija raġonevoli, però mhux l-istati membri kolla għandhom l-istess sistema ta' reġistrazzjoni. Mhux fl Stati membri hemm l-obbligu ta' reġistrazzjoni u għal daqstant hemm ħafna possibilitajiet ta' verifika differenti. Ġeneralment jiena minix a favur ta' atti delegati, però f'dan il-każ peress li l-kwistjonija teknika ħafna nistaw nużaw u najdu illi għandhom jiġu rispettati dispożizzjonijiet fuq protezzjoni tad dejta ma nistax najdu minna waħda illi aħna nishtiqu eh, namru definizjoni ta' temporanju ma rridux nilimitaw ħafna bat minna ħal oħra nirinunċaw għal protezzjoni ta' data eh, imħabba l-verifika tal-residenza. Fuq il-numru tal-kont jena daċxie ma xettikax, jekk eh, wieħed għandu l kontrat ikun jew ta' il-numru tal-credit card jew ikun ta' xi kont anki tal-bank, numru ta' kont tal-bank, illi huwa miktub fil-kontratt u ma tantx jiena mħasba fuq dan din il-problema. Però tkun ħaġa tajba li fl-allega eh, fil-dokument memus eh, jista' jkun hemm il kondizjoniet ta' kif tista' sir din il-verifika tal-residenza. U mbagħad inħallu l-possibilità li l-Kummissjoni jagħmlu verifika iktar iktar dettaljata. Però mm, e-, irridu nħallu il-possibilità anki għal sviluppi teknoloġiċi. Jena ħoss li Eh, L-impostazzjoni hija eh, loġika, realistika, eh, nħoss illi ħaġa pozittiva u u rridu namlu distinzjoni bejn portabilità u trasferibilità minn ħala għada u minna ħala oħra il-proibizjoni ta' geoblocking. Dan huwa ċar u dan għandu jkun inkluż fid-direttiva u dan jina nappoġġa dan din l-emenda. Grazzi. Issa l-kollega li baċka. Grazzi. Nifirħu li Sabina, rapportu eccellenti, nishti nisħa fuq il-fat li fuq ħaġa li qalet Sabina. F'dan il-Kumitat Parlamentari li aħna ħafna drabi nipromovu l-mobilità mobilità ta' zaza għall-studi biex jihdu esperienzi fil-taħriġ taħħom fl-esperjenza tal-ħajja. Aħna rridu nintervjenu biex ma jkunx hemm limitazzjoni tal-perjodu ta' residenza. U e, tħassibni dak li għaret Petra issa. Dan huwa ktib miftuħ flatti delegati fuq dak li għandu xaqsamma kif se jiġi se tiġi verifikat verifikata il-residenza. Ma nafux jekk hemmx possibilitajiet oħra u fl-opinjoni tiegħi dan il-katalogu għandu jiġi definit moċar a bazi ta' ċerti parametri fondamentali. Grazzi. Qabel ma nagħti l-mikrofonu lill-Kummissjoni, nixtieq na na zewġ kommenti anki biex imbagħad il-Kummissjoni tirrispondi. L-ewwel net jiena nifhem perfettament il-motiva ir-raġuni eh, tal-passaġġ tal-kollega Ferħajan tal-suġġett tal-żmien għal raġunijiet kollha il-passaġġ bejn dan il-kun dan iż-żmien għal kulħat umbat blaħjar definizjoni ta' posta residenza. Pero fu dak li kienet tajt kol il-kollega Petra f'ħafna pajizi, per esempio fl-Italja, u jista' jkollu eh, żewġ e, ċertifikati ta' residenza u ta' residenza temporanea fl-istess post. Flemenda tnax 12 e, qed nitkellmu fuq il-post fejn wieħed għandu l-interess principali. Jista' jkun dan jew il-post fejn il-persuna tmur lura regolarment nistaqsi jekk u xek, għax fit traduzzjoni Italjana jisom eh, żewġ affarijiet differenti daw. Il-kwistjoni l-oħra nixtieq nitlob lil kummissjoni tiċċara aktar jekk u ma jħossux li dana bekk nistaw aħna nevitaw li dan mbagħad isir aċċess transkonfinali permanenti. Fuq delegati rajt illi right, jipreferu jużaw l-atti delegati flok ma jinkludu fl-artikolu il-kwistjoni tal-kriteri li diġa għedin fit-test. Jiena u koll namel din il-mistoqsija, miex aħjar inħallu fit-test il-prinċipi ġenerali, kriteri ġenerali biex tkun l-applikazzjoni tkun un bat universali, Umbat nistaw inħallu fidejn id-dekreti delegati, l-atti delegati, il-possibilità ta' soluzzjonijiet tal-problemi, tal-, eh, ta' situazzjonijiet li nħolqu. Issa nisimaw menant il-Komissjoni, bat nisimaw menant il-rapporter li t-rispondi. Mela, natu il-Maria Martin Frat, il Head of Unit ta' DG Connect. Un ringrazzjaw tal-li prezenti. Grazie, Signora President. li belle nebda belle jien fraħ li Signora Verhajen għal dak li fil-fema tagħna huwa rapport eċċellenti. Ħana tarfem ukoll li diversi interventi mill-membri tal-kumitat ukoll femu u rew kemm fehmu tajjeb x'inhu malanijiet li tipprova tilħaq din il-proposta tal-Kummissjoni. Aħna naqblu bisħiħ mal-punti kollha li eh, ġew misħuqa ibda biex eh, il-ħtieġa li niċċaraw differenza bejn l-aċċess u l-portabilità transkonfinali, l-importanza illi naħdmu lejn iċċarar tal-konċett ta' residenza abitwali. Importanti wkoll li ma nippruvawx innaqsu eh, il-konċett ta' temporanjetà ma nipruvawx nillimitawh kif ċertu eh, kelli ma eh, mhux qed nitkellmu dwar nis li jmorru eh, sempliċement qalb tajjel, importanti mbagħad fl-aħħar li naraw naqra xed nifhmu verifika. Dawn huma uħud mill-punti li intom għajjimtu anke fil-mistoqsijiet tagħkom l-ewwel netta fuq il-kunċett ta' residenza abitwali. U per eżempju fuq uh, l-approċ li għanna unek fil-rapport emendat naġa din jew kol xiftit jew direzzjoni li miexa fija il-Kunsill fis-sens li rridu nidefinixxu r-resistenza abitwali għall anijiet ta' din ta' dan ir-regolament. Ġifieri mhux qed nippruvaw nfissaw xi idea ġenerali ta' din residenza abitwali li sempliciment tkun ċara u nekkallanija ta' dan ir-regolament. It-tieni mistoqsija li wkoll eh, tifoka fuq ċertu eh, punti ta' rapporter dwar kif eh, l-ISB sħa jiddefinixxu residenza abitwali għall-utenti tagħhom. Iva, din hija xi ftit komplikata. Kif jista' jkun hemm ċarezza biżejjed dal-istadju jekk nieħdu konsiderazzjoni li għandna regolamenti ma fl-istess ħin ħajkun hemm kriterji free to prove. Ġifieri aħna minna tagħna ħan ippruvaw nagħmlu x-xogħol minn qabel ma kien hemm l-ebda tentattiv biex jiġu użati għat delegati, il-Kunsill sissa fi diskussjonijiet li kellu għadu ma konsidrax il-possibilità tagħti delegati, ċoħe, pero hemm sforzi kbar biex ikun hemm l-istiktar ċara għal modi ta' verifika. Din hija xi ħaġa li probabbilment trid tiġi eh, mitħadd iktar bejn il-Kunsell u l-Parlament, eh, però jiena naqbel relevanti minn jekk wieħed jemmenx li hemm bżonn ta' delegati għall aġġornament eventwali tal medi ta' verifika xorta xorta importanti li jkunu ċari mill-ewwel ġurnata jekk qed nitkellmu dwar sitt xhur jew tnax xar imma imma imma rridu naraw illi hemm bżonn eh, li naraw jekk il-fornituri ta' dawn is-servizzi mhumiex irridu xan jkunu konformi mal-kriterji li aħna ħan waqfu. Issa, il-kelma l li sabina. Grazzi ħafna tal-appoġġ ġenerali għall-approċ li aħna ħadna fuq il-mistoqsijiet li tqajmu nixtieq nagħmel numru ta' kummenti minn ġdid fil-fatt fuq eh, dak li eh, jider li diġa ġi suġġerit min-naħa tal kummissjoni ġifiri fuq eh, l-indirizzi IP eh, illi wieħed ħares lejn ċertu kontratti jew nkella lejn ċertu kontijiet fi premessa 17 per eżempju jena neħħejden referenza l-għaliex il-proċess ta' verifika jkun iktar ċar u proponejt sistema ta' kaxa tal-oda toolbox minn flok biex eh, naraw u koll li jekk irridu xejn il-Kommissjoni tagħmel dan permezz ta' għat delegati jew le. L-importanti huwa li jkun hemm serħan il-moħħ legali għal kull min huwa involut. Dan jeħtieġ definizzjoni ċara ta' residenza abitwali. Il-problema hija li ma nistgħux nużaw eh, metodu wieħed Pera li għax mux kull stat membru għandu uh, l-istess mod ta' reġistrazzjoni uh, għal residenza jista' jkollok iktar uh, minn dar waħda jista' jkun li dik ma tkunx residenza ewlenija tiegħek, jiġifieri meta nitkellmu dwar aċċess transkonfinali rridu noqogħdu b'seba' mittajn, irid ikollna l-ħajja definizzjoni li tkun tista' tkopri il differenti era ma nistax eh, nizel kull tip ta' verifika fit 28 stat membru għalhekk eh, xtaqt li konna sistema miftuħa. ċertu eh, stati membri għandhom ċertu reġistri, dan jista' jkun metodu tajjeb biex naddu għal verifika, sa jekk hux għamlu dan għal pajjiż partikolari u kellha mod ġenerali. Irridu naraw ukoll mal-fornituri ta' servizzi biex naraw naqraw kol kriterji jistgħu jużaw li jistaw jitqiesu għal verifika jistaw nkomplu naħdmu iktar fuq dan, mandi ebda problema li nibdew bannes dejjem jekk eventualment mbagħad nidħlu wkoll f'dawk li huma l-elementi iktar tekniċi. Importanti li jekk ħan segwu triq tal-annes, jekk ħan uħolqu din il-kaxxa tal-loda, allura ikonna l-possibilità ta' għattit regati ħalli nkunu nistaw nizvilupaw iktar permezz ta' proċeduri ta' verifika oħra. Fu eh, il-punt dwar il-free to air, s importantissimu eh, li ikonna din sistema opt-in permezz ta' verifika. Meta wieħed jħallas per eżempju ehm, miżata liċenzja eh, inti m'għandekx rabta diretta bejn il-konsumatur u l-fornitur tas servizz Meta għandek dawn is-servizzi fil-fatt il-frituwer ġifieri inti fil-fatt għandek sistema li tipprovdi xandir lill-utent imma hemm hemm rabt iktar diretta bejn fornitur u l-utent f'każijiet oħra. Met inti għandek il-proċedura ta' verifika permezz ta' setup box eh, huwa iktar faċli, nasa irridu naraw allura kif ħan provdu l-portabilità f'dawk il-każijiet. Jekk is-servizzi awtomatikament jaqgħu taħt il-komp ta' applikazzjoni, allura mhux ħajkun hemm spejjiż oħra involuti u nasa li rridu naraw huwa illi l-seta' liċenzji niftħuha iktar Sempliċement qed ngħidu rridu nippruvaw noħolqu eh, servizz eh, servizz aħjar għal dak li qed diġà jiġi offrut. Naħseb li eh, probabbilment ħan nilħu ftejm mill-aktar fis possibbli fuq dan il-punt kif ħadd qabel hemm ukoll il-kussjoni tal- limitu ta' żmien mhuwiex daqshekk faċli li wieħed jifissa numru ta' jiem meta wieħed eh, jitla, eh, jekk pereżempju inti titla għal ħames snin mill-pajjiż ta' residenza eh, u tidbiddel il-fornitur ta' servizz naħseb dak huwa każ ċar, ma jekk pereżempju inti qiegħed għal sitt xhur fi Spanja fejn fjena għal semestru Erasmus ra ma tistax tgħid li dak huwa pajjiż ta' residenza tiegħek imma jekk imbagħad tiddeċidi li tibqa' hemmhekk allura iva tbiddel il-pajjiż ta' residenza meta inti tagħmel din il-bidla allura ehm, inti eh, eh, trid tara li jkollok eh, jew le aċċess għal kontenuti li kellek fejn kont tgħix qabel. Irrid allura ikonna definizzjoni mill-iktar ċara għal posta residenza tal-persuna. U għalhekk jiena għamilt referenza qabel għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja era li ħafna drabi jekk per eżempju jena naħdem ħames tijem fġema fi Brussel jew kella jgħat għal xi weekends f'post partikolari, rridu naraw li konna definizzjoni ċara għal dawn il-każijiet. Dawn huma kollha punt importanti, u allura irrid ikollna definizzjoni ċara nerġa' ngħid biex niksbu ċertezza legali mhux mux għetnejdu li fornitur ta' servizzi jrid juqot li eh, kull eh, waħda minn dawn l-affarijiet, imma rridu nevitaw li jkun hemm eh, każijiet eventwali ta' tilmi minħabba għasta ċarezza. Rridu niprofaw nħorġu b'lista ta' dispożizzjonijiet, forsi nistgħu naħdmu mal ma' komitati oħra u allura naraq billi ngħid li inħares il-qoddim mal kooperazzjoni tajba ma' Shadows. Tajjeb, u Mela, jekk kulħadd qabel il-skadenza għal l-iskadenza tal- tal-emendi hija l-11 ta' Mejju fi-11 ta' filgħodu. Issa nagħti il-kelma lill kollega tagħna, ir-rapporter Eh, għax għawwe għanna periodu importanti fil-programmazzjoni tal-ħidma tagħna u anka fil-qafas tan laqat li qed ikollu mal-kumitati kollha nixtieq nirringrazzjah fil-fatt tal-li ġi laqa mal-kumitat ta' kultura fuq biex jiddiskuti magħna fuq il-prijoritajiet tal-budget tas-sena id-dieħla Sur Gajer. Il-Kummissjoni ħat ippreżenta l-abbozz tal-budget tal-sena d-dieħla fit-tmiem ta' Mejju għalhekk. Dan il-punt fuq l-aġenda tagħna B'dan il-mod edin nibdew il-ħidma eh, tal-Kumitat fuq il-budget tal-2017. Għalek għan għaddi l-kelma mill-ewel l-Sur Gajer. Niskuza ruħu miaw, ruħu miaw li ġodna naftit, ftit, unbat naddi l-kelma l-rapporter Strojeski, xada rapporters, unbat ovvjament il-kollegi kolla li xtiqu jiddiskutu profju dan il-sujġet. Mela naħseb nisantik xie 10 minuti, ma insomma, il-ħin li inti tħoss li għandek bżon. Ejja nisibu l-prezentazzjoni tiegħek, grazzi. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Schönen Dank für die freundliche. Grazie, eh, Signora Presidente. Grazie tali li l-għajtni eh, moddaqstan tajjeb. Iva, jena bħalissa tindur il-komitati kif tajjeb fir-rwol eh, dwar il-inigwida għal budget tal-2017 ċertament eh, ma nistax eh, ma nistax eh, nisodisfa tarbit kollha tagħkom mela għaliex il-budget huwa dak li hu nipprova ntikom ftit l-isfond ibda biex bħala mela biex nibda kif semmejt eh, Senjura President, et nistennew biex il-Kommissjoni tressa il-budget eh, nara 25 ta' Mejju. Ġifieri sakemm nistennew dik il-proposta konkreta. Bħalissa <laughs> qed eh, niddiskutu l-affarijiet maqtujin xi ftit mir-realtà. Però nistgħu nkunu ċerti fis-sessin minn numru ta' punti madwar ġematilu fis-sessjoni plenarja ta' Strasburgu uh, kien hemm l-adozzjoni tal-linji gwida l-budget. Ġifieri għadna dak li uh, nkunu uh, qed nistennew minn dan il-budget xi ħaġa li nixtiequ ngħidu illi l-Kummissjoni tieħu konsiderazzjoni fl-abbozz ta' budget tagħha, però kifat eh, ma nistawx nqisu dan definitiv. Il-Kunsill ukoll ressaq l-linji gwida tiegħu il-kollegi eh, f'ġustus Lipsius eh, għamlu l-affarijiet naqri ktar ċari. Fil-fat, <laughs> fil-dokument tagħhom ta' sitt paġni l-ewwel erba' kienu letteralment ikkupjati minn dak ta' sena ta' qabel. Jera ma rridx eh, nagħmel xi inġustizzja. Imma fil-prinċipju il-Kunsill fil-fatt ma naħsibx eh, illi eh, qed jindirizza l-vera bżonnijiet preżenti ta' l-Ewropa. U naħseb illi dak li xtaqt nkellimkom dwar u dal-aħħar kellna ħafna kriżijiet illi redna nħabtu ċfna magħhom u provajna tul l-2016 jihdu konsiderazzjoni din is-serja ta' kriżi approvajna nefqa għolja kien hemm fondi li ġew mobilizzati wkoll biex eh, ikun hemm eh, per eżempju, appoċ ħalli nsolvu il-krizi ta' refugjati, wara għara ma sax nifhem kif dan il-fond għandi jiġi limitat hemm madwar 5 biljuni li ġew mitfaw fil-ġempa l-kategorija tlieta. Imbagħad hemm ukoll il-politika barranija, ġifiri hemm ċertu fondi li jridu jindirizzaw dawn il-krizi, għan kalla li jindirizzaw lejun ta' dawn il-krizi, ġifiri per esempio fil pajzi ta' oriġini ta' dawn il-migranti, jew biex per esempio jindirizzaw situazzjoni ta' ta' dawk refugjati sirjani fit-Turkija, fil libano fil-Ġordan. Kolli, intom il-koll taraw l-aħbarijiet u ma nafx kemm qed tħossu meta tarawx x'qed jiġri fil-proċess f'Ġinevra. Qed eh, naraw perspettiva possibbli għas serja ma għada sew diffiċli li naraw meta ħajkun effettivament eh, il-kat eh, u fil- Sadan it-tant aħna kuna tinkomplu niprofaw nindirizzaw u nsibu soluzzjoni għal kriżi il-budget eh, tal-2017 eh, irrid sibna iktar ambizzjużi. Għut eh, mill-budget fil-fatt għal dawn il-punti għataħt taħt il-priorità numru tlieta, però rridu nifmu li xi flus jitnaqru mill-proġetti jew kellha mill-programmi tant għal qalbkom. nafu illi naf illi intom eh, eh, tfajtu ruħkom eh, uġisimkom f'dawn il-programmi, dawn il-proġetti. Pero situazzjoni għada miex sodisfaċenti anke meta waħed jis il-krisi finanzjarja, is-situazzjoni ekonomika fl-Ewropa miex miex mill-laqwa dak kollu li provajna namlu aħna biex intibu s-situazzjoni ekonomika sissa billi innaqru mill-budget ma tantxen. Allura naħseb li tamina tikom dan l-isfond meta niddiskutu dan il-budget dawn 8 biljuni li jridu jindafaw fil-ġemp bħala garanzija għal fond FC. U dan irrit iservi għal ftit żmien ieħor u għadna maġbarniex għaqqas dawn 8 biljuni ġifieri. Rridu nżommu f'moħħna però illi dawn 8 biljuni mhux ħankun nistgħu missuhom. Dan kollu eh, meta nqisu l-MFF Ġifiri, meta nħarsu l-ura lejn il-budget li ġemma qabul fil-2014, iġibna f-situazzjoni problematika, rajna kontribuzzjonijiet tal-Istati membri jon su fil-fat eh, nizlu għal 1% tal-GNI. Imma issa rridu nifmu li mannix bizzejet fondi eh fl-2014, 2015 u 16 qed naslu raba budget f'dan l-MFF u għal darbohra mhux ħajrin xena niksbu l-flus li rridu għall-istati membri u fl-aħħar ta' din is-sena ħajkun hemm il-klawża hemm maħsuba ta' revizjoni għanna pressjoni qawwija biex Ikonna din il-klawżola biex nirrevedu naqra l-affarijiet kif ħadmu sissa. Eh, dan xirridu l-Istati membri Pero ħna rridu eh, revizjoni sħiħa. Ġviri, qed ngħidu eh, illi rridu nafu li dan huwa l-kuntest politiku li qed naħdmu fih hemm min irid bidlizzar u min irid ibiddel kollox. Jena għamilt proposta u kontent li il-Parlament meċa maħħa, li l-istrumenti li aħna nużaw rridu jkunu eh, iktar marbuta mal-dokumenti eh, politika tal-Komissjoni għanna eh, l-annual forecast, għanna nil istħarriġ ta' tkabbir u nasab li eh, u kun tassew valur mizjut Ewropew jekk l-istrumenti li l-Unjoni għanda ikunu iktar marbuta ma' dawn il-previżjonijiet ekonomiċi. Iridu eh, nkomplu naħdmu wkoll fuq eh, l-inizjattiva għax-xogħol għaż-żgħażagħ pero m'għandniex iktar flus indirizzat għal dik l-inizjattiva saret noqgħod problemi kif ħanej dan li ta' membri qalu li huma ħerqana għandhom ir-rieda illi jkomplu jaħdmu fuq eh, din l-inizjattiva zazax, pero jishtu evalwazzjoni minna ħata l-Komissjoni l-ewel din għadha ma waslitx, jekk l-evalwazzjoni tkun waħda pozittiva, u turi l-qat fost iż-żaza ħanaqas f'dawk il-pajjiżi li nafu li huma problematiċi. Allura l-est li jagħmlu iktar u dak huwa punti ħolli li rridu naħdu konsiderazzjoni hemm ukoll il-kwestjoni tal-faqar din parti mill-Strateġija Ewropa 2020 aħna tfajna importanza partikolari specialment fejn jidħol il-faqar fost it-tfal. Punti ieħor li nixtieq inressaq għad diskussjoni fil-pajjiżi rispettivi tagħkom hemm il kwissjoni tal-lasijiet eh, fl-istati membri u għanak għan iktar politiku eh, jekk aħna eh, rridu jkollna konsolidazzjoni budġetarja imma fl-istess ħin rridu nagħmlu iktar bl-istess ammont ta' flus din hija tassew diffiċli biex eh, biex nlaqgħu dawn iż-żewġ eh, punti eh, ma nistgħux nistennew illi nżidu il-kriterji u l-budget jibqa' kif inhu naħseb huwa ċar li l-patt ta' stabilità' u il-programmi l-oħra li għanna. Rridu narfu illi għanet kolna pozizjoni ċara hawnhekk pala parlament, rridu nuru eżattament xirridu. Fuq eh, din il-kussjoni tal-ħlasijiet nafu li eh, nafu li huwa punt problematiku li xanna lista sħiħa ta' pagamenti li għadhom ma sarux kontijiet li għadhom ma tħajsux u bil-mot il-mot eh, qed naraw li dawn joqsu għarra bosta raġunijiet tekniċi biex eh, għot nidħol fid-dettall. Nishtiq ngħid li iva hawnhekk qegħdin dim jew jew effekt fl-aħħar tal periodu finanzjarju ħan nispiċċaw bil eh, bil-reservi hemm proġetti oħra li huma maħsuba li jridu jitħallsu eh, ma huwa ċert li meta naslu għal tmiem il-perjodu finanzjarju ħan ispiċċaw eh, bxejn eh, u nirġgħu nispiċċaw mill-ġdid allura il-fażi li jmiss bl-istess ħata kontijiet li jridu jitħallsu imma m'hemm xejn minn fejn jitħallsu Irrid inqa' punt ieħor importanti fil-laqa tal-koordinaturi li għanna fil kumitat budġetarju fil-fatt eh, irrid mawr hemmhekk minn ftit ieħor il-Kummissjoni eh, tixtieq budget ifukat fuq riżultati. fuq sena dan ma tantx jagħmel differenza aħna jekk kien imxu sena sena ma tantx nistgħu eh, nevalwaw l-impatt vera tal-programmi għaliex dan rridu naraw fuq diversi snin. Imma din il-metodoloġija ġdida li tifoka fuq ir-riżultati naħseb ħad tkun importanti fil-ġejjeni biex naraw naqra jekk il-programmi u miex qed jaħdmu jew le. din hija xi ħaġa li tista' tolqot programmi bħal Erasmus. Nasbu li dan huwa programm eċċellenti, b'riżultati eċċellenti. U naħseb illi eh, nistgħu nagħmlu iktar. L-Erasmus huwa programm fejn wieħed m'għandux għalfejn joqgħod jaħseb darbtejn jekk dan huwiex programm valur Ewropew. naħseb illi eh, jista' jkollna dibattitu ta' sew fil-fond hawnhekk eh, fil-Parlament fuq dawn il-programmi kollha. ċertament eh, jiena ħankun ma'kom biex napporti tal-proġetti. Stile molto franco. Grazzi ħafna anka dan l-stil, dirett ħafna e, u frank ħafna ta' kif tkellimt maħna. Aħna Iva Vera dejjem nifacċaw diffikultà biex inkunu nistaw naraw b'mod aktar miftuħ e, dak li huwa l-xkil li poġġu fuqna budget speċjalment fi żminijiet ta' kriżi u l-bżonnijiet ta' politiki ġodda u rizorsi ġodda li nispiċaw rridu nejem nużaw l-axar rizorsi tas soltu u ibatu programmi ġodda. U dan jiġri anka fil-programmi tagħna bħalma qalu ħafna aħna għanna Ewropa kreattiva u mbagħad il-Kummissjoni wara il-kriżi tar-rifuġġati il-kriżi tar-radikalizzazzjoni, il-bżonnijiet tal-politiki eh, edukattivi inklużivi u anka l-sfida kulturali kbira li teżisti, aħna intunajna li forsi fid laxar prioritajiet il-kliem eh, kultura u edukazzjoni li mhumiex hemm għandhom ikunu dak li aħna sta sejjaħna l-11 il-priorità u din hija xi ħaġa li jitolbu anke l-Istati Membri. Imma minflok aħna qed naraw li għal dawn il-bżonnijiet il-ġodda li huma importanti ħafna qegħdin naqtaw il-programmi eżistenti. Għalek, jiena naħseb li din ħatkun il-battalja l-ġdida li ħajkonna namlu fl-imkien u ċar li il-sujġet politikament huwa il-budget ta' l-Unjoni li aħna sfortunatament kull sena inkomplu namlu posponiment u naraw li dan ma jpermettinniex li nizviluppaw politiki Ewropej sħaħ. Issa ħnaddi l-kelma lil eh, erba kollegi li talbu il-kelma, nirringrazzjak għal darbohra tal-li tkellimt. Mela, l ewwel il-kollega Trojenski skuża ruħu għal dewmin imma kellu problema bit-titira tiegħu. Iżda sa dan it-tant nibdew bix-Shadow Reporters. Il-talba tal-kollegi Sver Trooper Morgano u Lure. l ewwel nishtiq nir-ingrazzja li sur Gajer għal din il-prezentazzjoni verament eccellenti tal-kwistjonijiet budgetarji. Jiena għandi mistoqsija speċifika fuq l-Erasmus Plus. Jiena rapporter eh, permanenti fuq Erasmus Plus u verament nixtieq inkun naf eh, kolli data preċiża kemm jista' jkun minn għandek. Ir-reviżjoni is-semmiet, ir-reviżjoni budgetarja għal din is-sena u għabbażi ta' dan il-budget għall-2017 ħajju jkun qed jiġi mħejji wkoll. Għalek, mod speċifiku jena nishtiq nkun naf xħatkun iż-żieda fuq tnaqqis realistiku fil-budget ta' Erasmus Plus għal-2016. Iġviri xħatkun iż-żieda is-sena d-dieħla. Sorry, no, because I... Allora, eh, grazie kollega. Eh. Grazzi. Issa naddil kelma l-Elga Trooper. Iva, grazzi ħafna. Grazzi lil Jens Gaje għal prezentazzjoni tiegħu. Aħna u ċarli għanna numru ta' problemi għawek, meta kena dan id-dibattitu inizjali fuq l-MFF edna li kien bax wis, rajna l ewwel darba li kienet li kena il-kontribuzzjoni li naqsu, u fil-parlament kien ċar anke jekk aħna bilna ma dan il-kompromess, aħna għamilni ċara li aħna konna kritiċi għaliex aħna ħassejna li ħankun qegħdin nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn mhux ħajkun hemm biżejjed flus biex inħallsu għal programmi u proġetti differenti. U dan mux messaġġ tajjeb li nibatu lil dawk il-persuni xi nkunu involuti f'dawn il-programmi. Aħna u wkoll li hija ta' problema li m'hemmx biżejjed flessibilità fl-MFF u dan fil-fat għadu il-kas għet joħloq numru ta' problemi, nix nsemmi il-programmi ewlenin malar mala Erasmus Plus ovvjament diġa semma inti qed mod eh, tajjeb li dan huwa programm ta' suċċess kbir. Jiena naħseb li għandna kull raġuni biex dan il-programm nestenduh. Il-numru ta' studenti li huma involuti il-imprenditori zaza, kif ukoll l-ammont ta' finanzjar disponibbli tkun ħaġa verament pożittiva għall-edukazzjoni Ewropea għat-talim tul il-ħajja Għalhekk kem bżonn nippruvaw inżidu il-fondi f'dan il-programm eżistenti u l-istess imur għal Creative Europe ma tantx għandu finanzjar dan il-programm, imma jena naħseb li l-indikazzjoni huma ċari ħafna huwa importanti ħafna l skambi kulturali, proġetti jew proġetti kulturali komuni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Hemm il-programm mbagħad tal-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini li ġi maqtuħ mod speċifiku fl-MFF u dan verament imur kontra minn dak li qed nippruvaw niksbu li huma l-għanijiet tagħna li ċ-ċittadini ntuhom l-opportunità li jibdew proġetti ġodda li jagħmlu kuntatti transkonfinali. Jina li dan kien żball kbir għax jaħdem kontrina ma nkunux qegħdin nilħu l-anijiet li fissat il-Kummissjoni. Issa fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-iskejl u proġetti kulturali ħafna drab nisimgħu l-kritika li il-proċeduri sabiex wieħed ikun jista' jagħmel dawn il-proġetti huma verament komplikati u diffiċli. Għalek, meta ħna naħdmu mal-Komissjoni li jmiss, mal-Komissjoni fuq l-MFF li jmiss, ħanipruvaw li dawn il-proċeduri kunu aktar sempliċi sabiex in-nies ma jibżawx meta jkollhom dawn il-proġetti żgħar u jkun jistgħu jinvolvu ruhom f'dawn il-programmi Ewropej. Aħna nixtiequ naraw din il-bidla. Issa l-aħħar punt Il-programmi tagħna dwar il-kultura ċittadini Ewropej irridu nżawhom biex intejbu is-sitwazzjoni għall-migranti u integrazzjoni kulturali u dan huwa argument ieħor ta' għalfej għandna bżonn li konna l-aħjar finanzjar għal dawn il-programmi IVA. Eh, grazzi sa' kollega Morgano. Grazzi, grazzi b'mod partikolari l-rapporter għal prezentazzjoni tiegħu jiena nista' eh, naqbel mal-Viċi President Trooper b'referenza għal ċertu punti li nixtieq nifasizza anka jien. naħa aħna naraw li qudiem il-kriżijiet differenti għandna talba ta' investimenti kontinwi fis-settur tal-edukazzjoni, eh, formazzjoni professjonali taż-żgħażagħ. U dan għandu jkun il-mod ta' kif aħna l-lum aktar minn qabel nippruvaw nelbu dan eh, din sitwazzjoni komplessa. Issa, Eh, l-opinjoni tal-Kumitat eh, kult aħna nafuħ, ġviri hemm talba unanima anka f'dokumenti tal-Parlament eh, u minna l-oħra it-tnaqqis tal-fondi. Ħafna minn dawn l-affarijiet li jaffettwa l europa f'dan l-aħħar xahar naħseb jistgħu jiġu faċċati biss jekk ikonna determinazzjoni li konna approċ iżjed pan-Ewropew li jimxi wkoll fid-direzzjoni tal esperimentazzjoni u l-innovazzjoni. Per eżempju, aħna nafu eh, il sinerġiji u il-punti addizzjonali ta' ċertu programmi eh, li eh, jindirizzaw jindirizza dan il-Kumitat, Europa Kreativa, Erasmus Plus, Europa ċittadini u il-prioritajiet li ġew konfermati f'dan il-mandat, ċifiri tkabbir investimenti u palma ġi infakar motajjeb mir-rapporter it-kabbir u l-investiment biex jiġildu il-qat, partikolarment il-qat fost iż-żaza. il qat partikolarment il qat fost iż żaza U madan inaqdet ukoll il-kwistjoni tal-immigranti b'dak kollu li ġej minnu u il-Kunsill Ewropew għuħet wara l-ieħor, il ftej mat-Turkija. Iġifieri, kif dan kollu qed jitqies verament fil-budget tal-2017, jekk aħna ħanibqgħu mixin miexin u ħajkun hemm din il-possibilità ta' li jkomplu jkun hemm tuħ Eh, u innaqsu l-opportunitajiet bħalma semma anka rapporter. Issa fuq l-approċ pan-Ewropew fost ħafna affarijiet jena nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il program Erasmus Plus għaliex joffri strumenti interessanti fil- eh, l-azzjoni importanti numru 2 bħalma ġie rapportat u koll minn numru ta' rappresentanti ta' organizzazzjonijiet ta' zazah, per esempio, dawn l-istrumenti ma kellhomx impatt daqskemm ħasbu għalhekk f'dan il-qafas hawnhekk naħseb ta' min nitkelmu ftit dwar għaliex aħna naqblu fuq eh, ir-riskju ta' jojo eh, għal eh, il-posponiment tal-ħlasijiet, eccetera Aħna nafu xed nirriskjaw bejn issa u l 2016 iż żida tal-budget tal-kien xtiftnej e, hija xi ħaġa li ħanibdew naraw mistera d-dieħla biss l-2017 għalhekk hemm bżonn li iż-żieda għal-2017 ikollu impatt u li ma jkunx żgħir li jkun hemm impatt pożittiv. U dan kif jaħdem fuq livell deċentralizzat u urina li hemm numru ta' limiti għall iżvilupp u l-esperimentazzjoni ta' ċertu prassi ġodda biex niffaċċaw l-sfidi pan-Ewropew dan nisa nużaw biss jekk ikonna approċċ huwa realment Ewropew li jevita duplikar nazzjonali u jagħti aktar valur li l-programmi ta' kooperazzjoni bejn atturi fis-settur. Ħanati eżempju wieħed. Is-sospensjoni tal-finanzjar fil-qasam tal-żgħażagħ fil-Greċja saret għaliex ma kienx hemm aġenzija nazzjonali. Għalhekk kien hemm problema ta' koordinament u din hija problema serja. Mela mhux tix intawwal ħanala, problema jiena naħseb eh, ta' min jeżamina fuq il-livell ta' qafas tal-budget annwali li l-qafas finanzjarju ikun miexi fil direzzjoni ta' ċertu affarijiet li jiet joħorġu qed narawhom. Pereżempju fuq din il-kwistjoni irridu nwaslu fuq livell Ewropew anka kien xi tiftu biex nifavorixxu propju eh, proġetti pan-Ewropej. Issa l-aħħar intervent, il-kollega Zver. Anzi, skużani, eh, il-kitba ħawditni. Mela, ħafna mill-kummenti tal-kellim kienu fuq is-sitwazzjoni ġenerali tal-budget kif ukoll ħafna mill-kummenti tiegħi huma l-istess. Sur Gajer huwa soċjalist, il-prerogativa tiegħu jiena minix. Imma l-kwotazzjoni li juża eh, huma eh, familjari mill-karriera politika domestika tiegħi m'għandniex biżejjed fondi nixtiequ proġetti ambizzjużi. Eh, meta nisma proġett ambizzjuż dejjem e, nibża' proġetti jaħdmu jew ma jaħdmux il-konsekwenzi, ġifieri ħafna minn dawn l-affarijiet ifissru sempliċement aktar taxxi u aktar infieq. Jekk il-Parlament Ewropew irrid jimmatura bħala organizzazzjoni ma jistax jibqa' jitlob dejjem aktar flus, u tajbin u ma dawk li jonfqu u l-ħżiena u ma dawk li jitolbu t-taxxi ħafna kollegi semmew l-Erasmus Plus, din hija ħaġa favorita anka tiegħi bħalma jafu l-kollegi, ma dan ifisser ċertu għażliet. Meta jiena kelli l-korriera domestika jiena jekk rid fuq eh, il-flus kollha fuq il-libri, kelli fuq inqas fuq it-trasport, aktar fuq is-saħħa, inqas fuq xi ħaġa oħra. Għaliex taxxi għolja ma joħolqux eh, impigi Jien għandi provi għawek ta' dan fl-Unjoni Ewropea kollha kemm jiġri li si jarb b'mod ġenerali ma triċ tara żidiet fil-budget, aħna rridu naraw budget ibbilanċati, aħna rridu naraw li l-Unjoni Ewropea pal kumplament ta' settur pubbliku jgħix skont il-mezzi li fil-fatt għandna. Għalhekk hemm bżonn li jkollna ċertu prioritajiet issa fuq il-prioritajiet jiena semmejt l-Erasmus Plus, jiena ma semmejtx il-proġetti l-oħra, il programmi l-oħra, forsi tistgħu tifmu eżattament x'inhuma il prioritajiet tiegħi. Grazzi. E l-ultimo, allora la kollega Tom. Mela, kollega Tom, l-aħħar waħda. Grazzi ħafna, jina rrit nammetti li jina eh, kelli diskors diġa imħeji u xtaqt naqraħ, imma kienaw xaħat li qal mannix flus, mux ħajkun hemm fil-budget tal-mistħija ma nishtiqna podġa dak li qalet Helga Trooper li Erasmus Plus, eh, Creative Europe u l-Europa ċittadini huma dawk il-programmi li huma il- Ofol tal-ħidma taż-żgħażagħ u l-ħidma tana tal-Unjoni Ewropea jiena nemmen li dawn il-programmi kollha għandhom bżonn iżjed flus. Dan mhux approċċ liberali nafi ma jekk inħarsu lej id-dokument. E, da dawn il-karti li għandi dimi jiswu 3 euro. U ħadd ma jaqrom, jekk neħelsu minnhom nifrankaw ħafna flus u nużawhom għal dawk il-programmi. Aħna nipprintjaw ħafna dokumenti u mbagħad irridu nixbruhom jinħarqu jew jiġu rriċiklati b'xi mod jew ieħor. Ejja nipruvaw nsibu postijiet fej nifrankaw il-flus, imma mhux fil-kultura, mhux hemm irridu nifrankaw il-flus. Grazzi ħafna, ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni issa u mbagħad nitolbu l-kollega Gajer biex iwieġeb. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinora President. Mission is not yet... Uh... Mela, Anka jekk il-Kummissjoni għadha ma dottax il-proposta għall bozza l-Baġġet 2017, jiena nixtieq nserraħ moħ il-Kumitat li aħna qed mixin skont id-dispożizzjonijiet tal-MFF dwar il-programmar finanzjarju tal-2017. U għawek diġa għanna imbassar zieda zaħira għal programm Erasmus Plus ta' madwar 250 miljon fl-2017 Ovvjament, iż-żida fil-budget issa qegħdin naħdmu fuq il-prioritajiet ta' finanzjar fl-2017 Umbat la, la darba jiġi adottat il-budget. Imma bħalma ġi propost minn numru ta' membri ta' dan il-Kumitat, e, waħda mill-prioritajiet tal-użu tal-budget ħatkun tkun fuq it-tisħiħ tal-attivitajiet edukattivi u l-inklużjoni soċjali partikolarment fid-dawl ta' żviluppi riċenti e, wara l-istqarrija ta' Pariġi. Issa, dwar il-programm ta' Ewropa Kreattiva, skont il-programmar tal-MFF, hemm imbassar żieda żgħira fil-proġett trans settorjali li għandu x'jaqsam ma l-implementazzjoni tal-faċilità ta' self li palma tafu ħatibda din is-sena u ħatkompli fl-2017. Dan huma l-prioritajiet ewlenin u ovvjament issa qegħdin nistennew il-proposta tal-Kummissjoni iżda dwar il-programmi aħna verament qegħdin segwu d-dispożizzjonijiet. Issa uħut minnkom semmejtu kol Eh, nixtieq infakkar il-problemi partikolarment fil-Erasmus Plus dwar l-appropriazzjoni tal-ħlasijiet għall-2014-15 U ħajkonna bżon implementaw xi miżuri għal dan sabiex inkunu nistgħu nkopru in-nuqqas fil-appropriazzjoni ta' ħlasijiet. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi, jina nishtiq nżid żewġ kummenti, il-kollegi ovvjament diġa għalu eh, ħafna dawk li huma il-problemi u l-prioritajiet tagħna. Jena apprezzajt anka il-lingwaġġ eh, frank li smajna u nixtieq nkun diretta jien ukoll. Hemm kontradizzjoni ċara bejn il-fatt li ir-rispett anka fl-aħħar sena anka qudiem l-isfidi qegħdin ngħixu minnhom Eh, huwa ċar li d-dimensjoni edukattiva u kulturali tal-politiki ċi toħroġ ħafna iżjeb saħita u aħna l-koll qed ngħidu qed naranka l-kummissarji kollha eh, qegħdin jippruvaw fil-programmi tagħhom idaħlu xi ħaġa li tagħmel referenza għal dialogu interkulturali, l-inklużjoni, kriżi umanitarja, eċċetera. Dan ifisser li hemm bżonn ta' politika li tkun finanzjata b'dan il-mod. Jiena naħseb li eh, eh, l-ewwel aspett politiku li hija dik tal-politiki li rridu jiġu żviluppati bir rizorsi tagħhom Iva, per eżempju, jena raw il sujġet tal-immigrazzjoni. Għas ah, nistaw nimmaġinaw li fiħdan l-immigrazzjoni memx kwota ta' rizorsi li hija maħsuba b'mod ċar għal kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal l-edukazzjoni jew il-kultura. Jiġri, u proġetti interkulturali minn flok li konna eh, ċertu programmi bħal Europa Kreativa li diġa eh, hija e, sottovalutata u naqtaw il-rizorsi minn hemmhekk. Jiġri, meta t nitkellmu fuq politika ta' migrazzjoni, politika ta' sigurtà, anka politika barranija aħna bil-proposta li il sinjor Mogherini diġa ħabret l-aħħar darba fuq ehm, enfasi ġdida għal kultura Ewropea importanti li poġġu dawn il-prioritajiet anka fiħdan dawn l-oqsfa l-ġodda ta' politika. Umbat, id-fit ma dan hemm is-suġġett dwar il-programmi jiena naf li skont il-programm multjerwani aħna fl-Erasmus għas-sena d-dieħla suppost ħajkonna żieda għaliex din kienet diġà prevista. E, imma rajna fil-kien xitifnej il suġġett huwa li minflok niżviluppaw xi politiki ta' innovazzjoni, jekk naħsbu pereżempju dwar l-Alleanza għall-arfin, l-appoġġar ta' e, subijiet u innovazzjonijiet, aħna fl-aħħar mill-aħħar tifunu xazin naqbel, imma dejjem naqtaw il-programmi u ma nikkonsidrawx li hemm politika ġdida fuq it-tema tal-immigrazzjoni u l-inklużjoni. Issa l-Ewropa Kreattiva tielet ħaġa. Jekk intom tħarsu lejn l-erba punti prinċipali tal-kultura, l-ammont ta' eh, suċċess l-uħ ta' dawn il-proġetti huwa ta' 11% ġifieri il patijiet interessati huma frustrati dejjem aktar għaliex m'għandniex biżejjed eh, kapaċità li nkunu nistgħu wieġbu. Eh, f'settur li eh, kulħadd jgħid li qed jikber iż pereżempju ma kollha involuti fil-qasam kulturali Ġviri, din hija xi ħaġa li llum il-ġurnata huwa fattur ta' tkabbir u impjiegi. U jena naħseb li din hija kwistjoni li għaw sensitivita kbira fija. Għanamel eżempju ieħor. Iva, il-Komissjoni eh, ħadet eh, ċertu punti mod pozittiv, ġviri jiġifieri nistaw nimxu dim. Imma meta l-Parlament ippubblika dak il-rapport fuq l-ajnuna umanitarja għat-tfal, lajnuna eh, ġviri edukattiva għat-tfal fil-kampijiet tal-refugġati, aħna edna li ma jistax ikulu 2% E, tal-lajnuna li tkun dedikata emmek, fil-fat aħna nixina niksbu 52 miljon din is-sena, ġiri mod addizzjonali fuq is-servizzi ta' edukazzjoni minn perspettiva ta' għajnuna umanitarja. Imbżon li konna l-possibilità l nesprimu dejjem aktar politiki. L-aħħar mistoqsija fuq l-FC. Aħna verament maħniex kuntenti fuq il-fat li fuq l-FC ma tantx nistgħu ngħidu fuq m'hemm xejn fuq il-possibilità ta' investiment fil-qasam edukattiv u kulturali. Aħna kellna smih mal-Bank ta' Investiment Ewropew, qegħdin naħdmu ħankomplu naħdmu fuq dan, issa ħannidu dan l-istrument finanzjarju ġdid għall-Ewropa Kreattiva fejn indikatur baxx ħafna imma fil-qasam tal-budget u xħajkunem xi aktar dettal jew ikella direzzjoni b'saħħitha sabiex dan l-istrument ma jkunux investimenti f'affarijiet li diġà għandhom ġibda b'saħħitha ħafna fi sħubija eh, għal sħubija eh, privata imma jmur naqra li lin mod naqra iżjed kreattiv biex jagħti indikazzjoni indikazzjoni lejn l-edukazzjoni. Dan l impentana ma xtaqt naqsam dawn is-sibijiet anke ma' rapporter. Grazzi. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die, für die Bemerkungen. Ähm, Kollegi, grazie. Se nipprova nirrispondi fil-żmien li għandi disponibli, ma minix żgur il-fint kollox bi preċiżjoni, però se nipprova. L-ewwel net nixtieq nagħmel komment fuq il-proċedura. Il-Kommissjoni se tippreżenta proposta fil-25 ta' Mejju li tmur il-Kunsill l-ewwel. U l-Kunsill se se skont eh, il-proċedura tagħhom mbagħad se se sej jaqtaw xi spejjeż u ċerti impenji ma ma interessawhomx huma jippruvaw jagħmlu uh, marġini liberi u u dejjem hemm il-possibilità ta' affarijiet mhux prevesti U aħna se jkollna mbagħad niddeċidu fuq dak li batinna l-Kunsillu nagħmlu l-emendi tagħna. Spiss nibatu eh, nerġaw nerġaw nikkonfermaw l-pożizzjoni tal-Kummissjoni kif kienet oriġinarjament u irridu nagħmlu nagħtu iktar prioritajiet. Però il-kategoriji tal-budget per eżempju l-kategorija numru 3 li tinteressa lilkom jekk din irridu investu fl-Erasmus Plus dan rridu nsibuh fil-kategorija numru 3 u rridu joħorġu mill-programm minn programm ieħor fil-priorità tlieta. Eh, mhix ħaġa sabiħa ma din hija realtà. E, kultant jiena ritnati eh, pariri lil kollegi fil-kapitali differenti jista' jsir u x'ma jistax issir. U jekk eh, ċerti affarijiet mhumiex magħrufin fi Berlin, eh, ma nafx nimmaġina li anki f'pajjiżi oħrajn, f'kapitali oħrajn, l-sitwazzjoni mhijiex differenti. Għal daqstant aħna ma nistawx aħna mm, immorru nħarsu in il-budget u neħu l-finanzjamenti minn proġetti li ma joġbunix un poġġawon fuq oħrajn. Rridu nżommu u nrispettaw it-titoli. Din hija l-problema tiegħi. Per eżempju, meta mmur f'kumitat ieħor ta' drittijiet tal nidem huma għandhom idea differenti eh, fuq eh, dak li jixtiequ jagħmlu ċerti finanzi li hemm taħt ċerti titoli. Irridu nsibu kompromessi hawnhekk. Sur Zver talabni fuq il-ċifri tal-Erasmus Plus u l-iżvilupp. U aħna smajna l komment anki tal-Kummissjoni, jiena dan ma kontx nafu qabel, jiena ma kont qatt ma kont smajtu smajt dawn id-dettalji kollha sissa. 250 miljon eh, eh, ta' zida li fisser 1.4 biljuni 3.4 u kellna eh, zida ta' 6% simbolika jekk mill-Kommissjoni se jkollna 250 eh, ta' zida se jkun iktar minn eh, żewġ biljuni u jiena żgur li l-Kunsil se jipprova jaqta' u aħna se nipprovaw nerġgħu npoġġu il-ċifri tal-Kummissjoni. U fejn naqblu mal-Kunsill illi mbagħad fl-aħħar tas-sena dissoltu tmur fil-konċiljazzjoni. Helga, inti kont il-koordinaturi, koordinatriċi tal-ħodor fil-komitat u inti għandek ħafna esperienza. U ovvju il-budget mandux bizzejiet flessibilita. Pero mm, nafu li ma nistawx nbidluha irridu namluha l istess mod bil-revizjoni, U menta n-diskutu ma' rappresentanti tal-Istati membri, spiss naraw illi u ma għandhom idea eh, simili. Jek mux se jkun gbir ħafna l-baġit tal-anqas għandu jkun flessibli u jgħet nitkellem mal eh, ministri tal-finanza u rridu naraw kif sewu eh, diskussjonijiet. Għanna strumenti speċjali li zidu xiftit il-flessibilità kienem rezistenzi minnaħa tal-istati membri. U kiku aħna ma kellniex dawn l-istrumenti ta' flessibilità, il-budget is-sena li għaddit kien eh, kien ikun dizastru meta wieħed jiftakar fil-kriżi tal-migranti. U anki din ah, rridu nkomplu nikkonsidraw bħala kwistjoni importanti ħafna. L-emendi għanna rizoluzzjoni politika Jiena ili naħdem fil-Komitat tal-Kontroll tal-Budget u l-kollegi ta' dan il-Komitat natihom parru parir biex iħarsu lejn dak li qed isir minnaħa tal-Aġenziji Nazzjonali. Jiena minix propju konvinta, konvint illi dan il-ment fuq il-pis ekstra uġġej xġej mill-Parlament jew mill kommissjoni Imma mill esperienza tiegħi fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, is-soltu jkun hemm komplikazzjonijiet nazzjonali. Hija ġa komplikata l-proċedura fuq livell nazzjonali għal dastant jien dawn il-menti spiss nismaħħom. Issa aħna tnejn Ġermaniżi u rridu naraw l-aġenziji tal-Erasmus Plus fil ġermania edin iħarsu lejn standards ulterjuri urfinar u edin u koll joħol u kondizjoniet ekstra nazjonali. Issa mux etnajt illi muwix komplikat fuq livell Ewropew, imma mhuwiex komplikat fuq livell Ewropew biss. Is-sur lur. Sinċerament aħna qegħdin nikkomplikaw l-affarijiet meta ngħidu illi rridu iktar fondi. Hemm argument a favur l-Unjoni Ewropea issa għanda responsabilità ġodda, però għal finanzi biex nkunu nistgħu naqdu dawn id-dmirijiet ma rċevejniex flus ulterjuri. Allora ma' Frontex, per eżempju, din hija aġenzija ta' koordinazzjoni u hija aġenzija operativa. U dana E, għawnek għan nitkellmu fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u għanna bżon ta' gwardi tal-frontiera tal-Unjoni Ewropea għal Frontex. Bla dubju hemm iktar responsabilitajiet hawnhekk u jiena nistaqsi x'se tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill. Dana se jkun parti mill-titolu 3 tlita fil-fondi ulterjuri mill-Kommissjoni, imma aħna għad nitkelmu fuq eh, il-kontroll tal-frontieri kiridu iktar uh, nies hawnhekk ma nafx hekk u se jkun hemm iktar fondi. Eh, u jekk wieħed jagħmel iktar fuq livell Ewropew, ġifieri se jaħdem inqas fuq livell nazzjonali. Però il-finanzi. Aħna ma nistawx sempliċement najdu il-parlament dejjem ikun rrit iktar flus. Eh, skużani, aħna għedin eh, ninsistu biex dam responsabilitajiet ġodda u l ħidmi ġodda ikollhom il-finanzi ġusti. Dina dan l-argument eh, smajtu qabel anki fil-kumitat tagħkom. Però inħoss illi huwa importanti illi tamlu sforz u tħarsu lejn il-rapport speċjali tal-Orti tal-Awdituri Ewropea, Ewropea illi jamlu eh, jihdu kampjoni, jamlu verifiki f'pajjiżi differenti. Per eżempju fir renju Unit fil-izvilupp eh, rurali, per eżempju, qed jitolbu illi il-politika ta' Renjunit jħarsu lejn dawn il-korpi ta' kontroll u kif jużaw dawn il-flus. Għal dastant, meta nikritikaw il-kwistjonijiet fuq livell Ewropew, eh, in naħseb li irridu nħarsu xejn wahda lejn il-pajjiż nejn il-membri nazjonali għaxem ħafna eh, xogħol xi jsir hemmhekk. U nixtieq issa nagħla eh, u ngħid messaġġ għalikom nifhem x'qegħdin tajdu fuq il-politika kulturali, però fuq il-flus li qed u fil-kriżi tal-migranti u anki edin nifinanzjaw kwistja attivitajiet tal-UNICEF. Dina miex ħaġa li t-rigwarda l-kultura u miex laqas ta' kompetenza ta'kom. Aħna nitkelmu fuq l-UNICEF lajnuna bl-edukazzjoni ta' tfal u dinja kwistjoni sensitiva, aħna kollha naqblu għanna problema bil-budget u għanna limitazzjonijiet u ma nistawx aħna e, e, e, impoġġu spejjeż spejjes minn kategorija ta' budget għall-oħra, nċaqal uwa il-limitazzjonijiet li għanna u ma bidliet ta' bejn 3 u 5 fil-mija u iktar minn hekk ma rnexxinniex inbidlu Imma ħafna mill-programmi li semmejtu huma importanti fl-opinjoni tiegħi. U jiena senħares lejhom iktar mill-qrib dawn l inizjattivi illi jidkom tkellimtu fuqhom, u narawx nistgħu nagħmlu biex nikkontratta biex inkunu nistgħu eh, nistgħu nikkontentawkom. Grazzi tar risposta E dispjaċin li kollega Strawinski mux jgħataw, e kellu problema, jena nishtiq niċċara, aħna maħnix qed ngħidu illi irridu nżidu l-ispejjeż barra mill-lista, nafu x'inhu mal-limitazzjonijiet. Jiena qed ngħid biss illi huwa importanti li fil-policies l-oħrajn ikun hemm iktar attenzjoni għal kontenuti edukativi u kulturali. Aħna għamilna ġlieda biex inżidu il-kwota fl ajnuna militarja għall-edukazzjoni. Mux qed nitolbu iktar flus, però aħna qed nitolbu illi l-għajnuna militarja ma tkunx biss 2% għall-edukazzjoni nishtiqu namlu nisħu fuq l-anijiet. Niringrazzjawk nittama li namlu eh, ħidma tajba flimkien u nawguralek illi tamel eh, ikolok suċess, għax mux faċli. Peress li jessa senar u esseduta nishtiq illi jibqaw il-koordinaturi u l-oħrajn illi mumiex membri tal- laqa jistaw jitilqu. Grazzi tal-prezenza.